Nivvutaw fuq u fl nofs, issa ser ikollna prezentazzjoni fil-qosor ta' rapport Sampasi dwar is-saħħa mentali, rapporter għandu l-kelma għal erba' minuti. Grazzi ħafna, Sur President, Kummissarju, kollegi. Illum hemm Eh, għarfien iktar eh, mm, li memx eh, saħħa tajba jekk ma jkollokx saħħa mentali tajba. Nafu li problemi mentali jinqalaw spiss u jkollhom impatt kbir fuq il-ħajja personali, familjari u anka soċjali tal-persuna u għandha impatt anka fuq il- familji tal-vitmi u aħna nħallsu prezz ekonomiku għolja ħafna wieħed minn erba' persuni eh, jesperjenza xi diżordni mentali darba f'ħajtu wkoll dan huwa wieħed mill-iktar mart komuni u sal-2020 ser ikun wieħed mill-iktar eh, mart komuni fl-Unjoni Ewropea hemm ħamsin elf mard eh, mewta relatata ma' dan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 fl-Europa li tikun hemm iktar eh, nies ehm, anzjani din il-problema qed naraw li qed tkun iktar komuni. Aħna rridu naraw kif ħansolvu din il-problema ta' saħħa mentali u hija importanza kbira ħafna kulħadd irid jiġi involut u hija eh, l-obbligu ta' kulħadd li jaħdem u jiġġieled kontra din il-marda u rridu wkoll nassiguraw id-drittijiet ta' dawn il-persuni li qed isofru mill ehm, Eh, mart mentali. L-istat għandu jiprovdi assistenza soċjali u jgħin l-dawk li huma fil-bżonn. L-ewwel pass kien il-Green Paper preżentata mill-Kummissjoni Ewropea u it-tieni pass importanti li ttieħed kienet il-Konferenza Ewropea li kien jisima flimkien għal saħħa mentali li adottat eh, il-patt tal-Ewropew għal saħħa mentali. Dan ukoll wasal għal rapport ieħor dwar is-saħament għalina wkoll il rapporter tiegħu u li ġi adottat u nominament mill-kumitat tiegħi u dan lan tiegħu huwa li jippromovi s-saħħa mentali ġilet l-istigma u diskriminazzjoni u esklużjoni soċjali u wkoll jimmira li eh, jipromuovi azzjoni preventiva, appoġġ u trattament eh, xira għal dawk il-persuni li jisofru minn din il-mart li l-familji tagħhom u wkoll dawk li jieħdu ssibhom fir-rapport tagħna nenfasizzaw l-importanza li ikun hemm eh, servizzi ta' kura tas-saħħa tajbin u wkoll leġiżlazzjoni aġġornata fir-rapport ukoll qed nitolbu għal taħriġ eh, ta' nies f'pożizzjonijiet għolin biex biex inkunu nistgħu nassiguraw li jkun hemm mill-ewwel ikun hemm intervent fuqtu. Fir-rigward eh, tal-impjiegi eh, u rridu wkoll nitolbu l-istati membri biex jgħinu eh, l-persuni li għedin nisofru minn problemi ta' saħħa mentali. Rridu kol namlu platform li jgħamil monitorat u jikkoordina l-azzjonijiet li uħorġu minn dan il-pazz. Aħna tolbu l kummissjoni li biex tippreżenta l-konklużjonijiet tal-konferenza, il-rapport jitlob ukoll bżonn ta' indikaturi biex nimxu fid-direzzjoni tajba biex naraw li mhuma l-bżonnijiet meħtieġa. Għandna wkoll proposti fir-rigward tal-ħames oqsma ta' priorità fil-paċ x'inhu ma' dawn il-ħames prioritajiet. L-ewwel il-prevenzjoni ta', ta depression u ta' suwiċidi irid ikollna programmi tajbin permezz ta' network irid ikun hemm atmosfera tajba fl-iskejjel, fil posta ta' xogħol u li kunem hemm miżuri li tejbu l-kwalità ta' l-ħajja tal-individwi. Irridu wkoll eh, naħdmu fuq l-istigma soċjali u l-esklużjoni soċjali u rridu għajmu iktar kuxjenza u niprofdu iktar informazzjoni. Nishtiq nirringrazzja sur President il-kollegi kollha tiegħi li kontribuċċa għal dan ir-rapport, irridu naddu messaġġ ċar li u li s-saħħa mentali hija ta' importanza kbira u rridu nippromovu ehm, s-saħħa mentali. Grazzi ħafna il-Kummissjoni jekk jogħġbok. Sur President, membri onorevoli, nifraħ li l-Parlament u rapporter tiegħu e, eh, Sinjura Zampassi għal din għal dan ir-rapport fuq is-saħħa mentali. Ir-rapport jenfasizza l-impatt li s-saħħa mentali għandu fuq is-saħħa ta' persuna u l-benessri ta' persuna fuq eh, u anka fuq il-kohezjoni fl-Unjoni Ewropea il-Parlament għat jaddotta dan il-rapport sentejn wara li l-Kommissjoni il-rapport ta' eh, eh, rispondiet tal-Green Paper wara talba iktar azzjoni f'dan il-qasam fl-opinjoni tiegħi eh, għandna nkunu ottimisti hemm iktar kuxjenza dwar l-importanza ta' saħa mentali meta nikkumparaw ma ftit ta' żmien ilu. Dan huwa evidenti mis-support li tat il-Kummissjoni fir-rigward ta' konferenza dwar is-saħħa mentali li semmiet ir-rapporter. Żviluppi tajbin oħrajn jinkludu wkoll il-fatt li ħafna stati membri għedin jirrevedu l istrateġija tas saħħa mentali tagħhom, bħal pereżempju il-Finlandja u l-Ungerija. l ungerija talim soċjoekonomiku ġi inkluż fil-kurrikulum tal-iskejjel pal per eżempju fil-Renju Unit u dan qed jiġi mallem ħafna skejjel fil-Renju Unit. Min ħaddem u huwa u konxju tar-rabtiet li hemm bejn eh, saħa mentali tajba u produttività. Però irridu nkunu ċari xorta waħda għatem ħafna affarijiet xirrit isir. Memx riski għas mentali bħala eh, jista' jkun hemm riski oħrajn minħabba tal-kriżi finanzjarja li qegħdin niffaċċjaw. Irridu nibnu sistemi ta' saħħa mentali tajba il-kriżi ekonomika qed tagħmel ħsara jew xekkel prosperità ta' ta' zaza, per eżempju, dawk li qed joħorġu mill-iskola bħal per eżempju ħafna ħafna nies qiegħda li qed iġġib miegħu aktar problemi ta' saħħa mentali. Irridu nipreparaw serji ta' konferenzi fi rigward ta' saħħa mentali li se jkunu inklużi eh, invitati wkoll stati membri. Se jkun hemm konferenza wkoll dwar um, kura psikjatrika li ser torganizza il-Presidenza tal-Kunsill. Fi Stokkolma se jkun hemm ukoll konferenza fid-29 u fit-30 ta' settembru ħajkun hemm konferenza tematika oħra dwar il-prevenzjoni ta' depression u suicidio li ser norganizzaw fl-Ungerija f'Diċembru. Fl-ewwel parti tal-2010 Presidenza Spanjola ser tagħmel konferenza tematika dwar is-saħħa mentali ta' persuni anzjani. Ukoll aħna qegħdin f'kuntatt ma' stati membri oħrajn dwar konferenzi dwar saħħa mentali f'postijiet ta' xogħol u fil-ġieda kontra l-istigma u l-esklużjoni soċjali. Hemm ħafna suġġerimenti li joffru opportunità għal dibattiti futuri f'rigward ta' dan il-kuntest. Ir-rapport mhux biss juri l-importanza ta' saħħa mentali fl-Unjoni Ewropea iżda juri wkoll hemm ħafna opportunitajiet biex naħdmu fil-qasam ta' saħħa mentali fuq livell ta' l-Unjoni Ewropea. Wieħed mis-suġġerimenti fir-rapport huwa li nibnu struttura biex naraw l-implementazzjoni tal-Patt Ewropew tas saħħa mentali u tal-benessere. Jiena naqbel li ser ikun hemm valur, miżjud jekk ikun hemm progress fir-rigward l-objettiv tal-patt. Aħna nikkunsidraw kif nistgħu npoġġu fil-prattika din l-idea. Għal darba nishtiq nixtieq nirringrazzja l-Parlament Ewropew u rapporter tiegħu għal dan ir-rapport ferm importanti li għandu rikomandazzjonijiet importanti ħafna grazzi. Grazzi ħafna, Kummissarju. Il-vot ser jisir għada mill-10 nofs. Naħseb li innotajtu li aħna tfejna ftit id-dwal fil-kamra naħseb li huwa biex nifrankaw id-dawl li hija fil-fatt idea tajba ħafna. Għaliex issa għandna ir-rapport Gjurk